Il-Presidente! Il-President. Sit down, please. Kieġobkom, ħudu postkom. Cari colleghi. Eżis kollegi. Il-ġimma li għaddiet fl-24 ta' novembru, moskeja fil-Sinaj ta' fuq fl-Eġittu kienet il-mira ta' attak terroristiku.